Cari kollegi. Esis kollegi. Sfortunatament, għal dar boħra, il-bidu tal-ħidma tagħna ifisser il irridu wkoll niftakru vittmi noċenti tat-terrorizmu internazzjonali. Għalina din issa qed issir xi ħaġa tas-soltu. Sfortunatament. U din